Mesdames, Messieurs, chers collègues parlementaires nationaux. Eżis, eh, kollegi, membri tal-Parlament Nazjonali u tal-Parlament Ewropew, eh, għandi l-pjaċir eh, bħala President tal-Komitat tal-Budget tal-Parlament Ewropew u bħala ex parlamentar Franċis nixtieq issa nil-għakom għal din sezzjoni tal-politika budgetarja u l-effettività tal-politika budgetarja li jiena imex Masur eh, Dizenberg, eh, Masur Dizenberg li huwa president tal-Kumitat tal-Finanzi eh, tal-Kamra tal Olandisa. Nisċti nil-għalawenet l-sur Moskovici li huwa l-Kummissarju Ewropea tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjari, tassazzjoni u doganali U eh, ħrajna hawnhekk f'din sezzjoni ħan nitkellmu fuq il-proċeduri eh, applikati fi diversi stati membri eh, biex niżguraw li jkun hemm koordinazzjoni budġetarja. U fuq ir-rwol tal-Parlament f'dan il-qasam ħan naraw naqra kif nistgħu ntejbu l-affarijiet brabta mal-budget u mekkanizmu ta' stabilizzazzjoni budġetari tal-euro kif imsemmija fil-rapport eh, tal-ħames presidenti li komplementaw ekonomija Unjoni Ekonomika Monetarja. Iżis kollegi eh, rridu narfu l il-ġurnata li l-Unjoni Ewropea m'għandix eh, politika ekonomika ħlief is-somma ta' 28 politika ekonomika. Ġifiri, allura naħseb li huwa urġenti li jkollna budget adattat apposta biex nikkonsidraw xokkijiet asimetriċi u biex nwet u reformi meħtieġa a reforma f'dan iż-żona euro. Il-mekkanizmu Ewropew ta' stabilità jista' ikun mod kif nilħu dan nixtieq ngħid li l mekanizmu Ewropew ta' stabilità finanzjarja jinkludi l-involviment eh, eh, ta' tal-seta membri fil-żona euro u eh, fil-fat madana kollu muwa fil-kontroll ta' ħadd, ġviri l fil-kontroll tal-Parlament Ewropew u laqqas tal-Parlament Nazzjonali fuq nata personali xejnejderkom li nistgħu ntejbu l-proċeduri tagħna permezz ta' president eh, li eh, huwa kompletament eh, responsabbli u hemm ukoll il-konferenza artiklu 13 bħal dik tal-lum ġifieri tista' titlaqa iktar spess li jitlaqqa il-membri tal-Komitata tal-Budget Nazzjonali u oħrajn biex kun hemm iktar dialogu naħseb illi il-kompakt fiskali ċertament li għatina possibiltajiet u eh, biex nkunu nistaw eh, biktar qlubija nafaċċjaw realtajiet eh, li għanna. Nishtiq nipreċiza li ħan provaw nsibu bilanċ tajjeb fid-dibattitu u għalhekk jekk joġobkom illimitaw l-interventi tagħkom għal żewġ minuti il-President eh, Disenberg ħajkun qed jippreżiedi eh, l-iskambji eh, u l-ħin tal-kelma u minaj iktar dew minix nadil kelma li sur Moskovici illi ma jistax jiċċedi l-10 minuti. Jekk joġbu. Grazzi, sur President, tinkwetawx minn xħanaqbes l-10 minuti eżis parlamentari, grazzi tal-li rġajtu l ajtuni l-għaliex kont għawnek faskom il-bieraħ, għal din it-tieni laqata dan l-iskambju bejn il-parlamenti fuq kustanijiet budġetari u ekonomiċi jena il-beraħat u dim l-Assemblea illi il-prioritajiet tagħna huma tripli, riformi strutturali, riforma budġetarija U eh, fuq dawn il-punti kollha nixti eh, nidħol iktar fid dettall eh, Importanti li l-politika budġetarja tibqa' priorità l-Unjoni ma wkoll li ma rridux nkunu ma rridux li din timxi kontra l-investiment. Importanti eh, li f'dan dan il-parlament eh, jiena kont ukoll membru ta' parlament nazzjonali neħdu konsiderazzjoni il-perspettiva Ewropea konna koordinazzjoni, koordinazzjoni eh, li hija importanti dejjem imma imma importanti illi jkun hemm viżjoni ehm, l l-odot eh, ta' implementazzjoni, eh, l-appropriazzjoni ta' dawn l-odot eh, ikunu fidejn fidejn il-membri nazjonali u li dejjem ikun hemm dialogu. Għalfejn dan huwa importanti l għaliex is-sistemi ekonomiċi u budgetari tal-istati membri u dawk tal-Unjoni kollu ma marbuta f'daqqa l-kriżi. Il-kriżi uritna dan imma fil-waqt li eh, għamilna skambju eh, fuq dan nejt kif nistaw nifacilitaw eh, id-dibattitu. Naħseb li l-sforz għal-kooperazzjoni budgetarju għandu jibqa fil-qalba tal-proġett Ewropew. Jena, komissarju għall-affarijiet finanzjari, ekonomiċi ta' tassazzjoni u doganali U eh, nixxenejt li fl-2015 eh, rajt li dawn ir-regoli budgetari eh, jieġu mħarsa u naħseb li dan il-prinċipju mhuwiex sempliċement xi ħaġa formali imma huwa dmir intern li ħnanna u m'għandniex għalhekk neħu minn quddiem din il-realtà. L-sfida hija li sibu bilanċ tajjeb bejn eh, il-medda qasira ta' żmien u l-medda medja u li kemm jista' jkun ippruvaw eh, ikonna mm, accounts li nżommuhom eh, fl-ordni mingħajr eċċessi ġifieri u nindirizzaw kif inhu xiera semestru Ewropew li diskutejna l-bieraħ ċertament hemm bżonn ta' reformi strutturali li jistgħu eh, jgħinu ehm, it-kabir ma wkoll li naraw li l-isforzi tagħna jkunu sostenibbli fuq tul ta' żmien biex nilħqu l-anijiet tagħna. Barra minn hekk eh, rridu viżjoni konsolidata ta' żona euro, jista' jkun hemm eh, deficit ta' investimenti f'ċertu stati membri, ma nistgħu nagħmlu neħdu eh, azzjonijiet biex nirranġaw. Hemm każijiet oħra fejn il-politika fl-Istat membru tkun koerenti fuq diversi aspetti mal-politika Ewropea. Ġifieri l-idea hija li viżjoni globali nieħdu azzjoni minn qabel f'termini ta' f'terminu ta' zona euro, ta' network, mhux iktar f'termini ta' stati membri. Allura dan din hija l-istruttura, il-vizjo, il-perspettiva li rrid ikonna diġa minn qabel nfasslu l-affarijiet. Ir-responsabilità budgetarja u l-koordinazzjoni, diskutajnija, din eh, hija xi ħaġa li kellna diġà qabel it-Trattat tal Lisbona, mbagħad kellna il-patt tal-istabilità tkabbir li kien propju ħareġ bħala s-sis ta' din il-koordinazzjoni. Mbagħad Mbagħad eh, kena ġejjiment governamentali li saħħaħ eh, il-pat eh, kemm il-pat tal-ura trattat militari għandu ikun għandhom ikunu għodda għal istati membri. Jena tassew kontent li il-mixelejn għafar ġdijt ta' governanza illi aħna ħlaqna, ħloqna, ġifiri tubek u sixpack, fizmin il-krizi, biddel ċentru ta', ta gravità, bidda l-importanza. Ġifiri, rajna koordinazzjoni ex ante, governanza ex ante. Kenna l-ewwel diskussjonijiet fiħdan il-Kummissjoni mal-membri tal-Eurogroup u Reċentament eh, u koll diskutejna, eh, per esempio, stat membru partikolari, eh, fu il-possibilità illi jiva ikun hemm ċertu budget ta' stati membri illi jiġu meċħuda. Din hija kwistjoni li irridu naraw naqra kif ħaniżviluppaw il-Parlamenti Nazzjonali jibqgħu jilabu rwol kruċjali partikolarment f'dak li għandu xaqsam responsabilità budgetari. Mela, xinu ma eh, il-punt importanti eh, għal dawn il-parlamenti nazjonali. l għonet li l-budget nazjonali jkunu eh, konformi mal-kriteri li aħna nfaslu it-tieni, importanza tal-konsens politiku u ta' dibattitu ċar fuq eh, ġifiri deċizjonijiet eh, u l-effetti fuq medda qasira u medda twila ta' żmien ehm, u naħseb li ċertament li huwa l-Parlament Nazzjonali li huwa fl-ewwel pożizzjoni biex jgarantixxi dan huma li jgarantixxu l-kredibilità qudiem l-istituzzjonijiet Ewropej huma li rridu jaraw eh, li ir-rekomandazzjonijiet jitwhom segwitu u huma responsabbli tal-politika illi ħat tfassal f'pajjiżhom. Allura naħseb eh, din il-viżjoni budgetarja fuq medda u medda ta' żmien għandha bżonn eh, ta' ta' dawn il-programmi nazzjonali, hemm bżonn eh, il-programmi ta' konverġenza, tafu illi il-patta stabilità u kbir jinkludi jinkludi punti differenti eh, u jara per esempio jekk il-budget ta' stat membru ġiex approvat jew le jara x'pariri nataw jew rekomendazzjonijiet vizavi eh, il-budget preċedenti u eh, Issa rridu naraw li kooperazzjoni jkun hemm tkun prezenti wkoll fuq it-tfassil ehm, it-tfassil tal-abbozzi ta' budget annwali hawnhekk eh, il-Parlament għandhom ukoll eh, rwol importanti eh, anke fl-adozzjoni tal-ġijiet finanzjarji. Jena nishtiq nkun ċar, il-Komissjoni miex qed toqgħod tistaħba wara il-ħitan ta' Brussell, le jiena nista' jkolli skambju ta' ta' femijiet, dialogi mal-parlamenti nazzjonali. Sfortunatament għandna ftit żmien illi mmorru fil-parlamenti nazzjonali u jkollna dan id-dibattitu fid-dettall Jena nxen s surġana artwi, eh, ġiviri jak nistawx ehm, immorru l-lin eh, mill-forsi mm, medda qasira jew medja ta' żmien nafu li kena rapport tal-ħames presidenti ehm, illi eh, u koll jitlop illi l-Unjoni Ekonomika Monetarja biex taħdem sew għandha bżonn kapaċità fiskali, finanzjarja, budgetarja importanti li nitkellmu buċu waħda u aħna l-koll impenjati eh, għal dan mizmin eh, twil anki fil-mandati li naqdejt preċedentament. Nasab eh, din l-idea ta' aġent budgetarju ċentrali li huwa f'kontrast ma' forsi ehm, entitajiet li jeżistu fejna fjen fl-Istati Uniti, biex nagħti eżempju, eh, li konna wkoll teżorier eh, jew teżor ta' żona euro. Dan it-teżor eh, ikun jinkludi l-kwadru komuni tal-politiki budgetari u jagħti għafas għal sistema makroekonomika Ewropea. Ġala darba ikonna dan it-teżor irid ikun hemm eh, ċertament rappreżentazzjoni politika importanti li jkun hemm eh, Ministru tal-Finanzi ta' Zana Ewro. Issa jekk ġej mill-Kummissjoni u kellha mill-Kunsill eh, jien għandi fema tiegħi jew ili, ili eh, din il-fem, ma nasab li għandu jkun rappresentanz tal-Kommissjoni u tal-Konsil u eh, il-Parlament eh, Ewropew u l-Parlament Nazzjonali jridu jorganizzaw irwieħhom bejnietom biex ikun hemm kontroll demokratiku. Ġifieri aħna naħseb tassew naqblu surar twi u jiena bi pjaċini diskuti magħkom eżis parlamentari dawn huma xi kliem biex nagħti naqra idea fuq eh, il-soġġett ta' kontroll budgetarju, ma nixtieq ngħid li aħna mhux qegħdin hawnhekk biex nimponu l-affarijiet eh, minn fuq nifhem eh, x'inhuma id-drittijiet tagħkom Parlamenti Nazzjonali u naħseb illi dak li timpruvaw nagħmlu mhux teddida sovrinta nazzjonali. Naħseb, sempliciment irridu nkunu iktar sistematiċi u naraw li kun hemm iktar dialogu, iktar sim fit-tħejt ta' deċiżjonijiet. Grazzi, Sur Kummissarju ċertament eh, illi eh, sofrenta nazjonali eh, biex tkun effettiva trid tkun maqsuma. Issa ngħaddi il-kelma lis sur Francesco Boccia li huwa President tal-Kumitat tal-Budget tat-Teżor u tal-Ippjanar tal-Kamra tad deputati Taljana. Mhux iktar ma' ħames minuti. President. Grazie President. Mela. Fuq dana il din id-diskussjoni tagħna u nitilqu kol mill-evalwazzjoni ta' mertu tal-leġislazzjoni Taljana nistgħu nara dawnija allinjata bisħieħ f'dak li għandu x'jaqsam mal-governanza ekonomika ma' model Ewropew. Fuq il-kalendarju kol qed naraw li qed jiġu rispettati wkoll dak li qed jingħata mill-istituzzjonijiet Ewropej. Issa, infakkarkom li l-Italja fil-periodu tal-krizi ekonomika ġifiri mill-2008 tal-2015 għaddit ukoll minn żmien ta' riformi kbar fil-qasam budġetarju sal-istituzzjoni tal-Kunsill Fiskali illi ehm, ħadet id-denominazzjoni tal-Kunsill tal-budget. Aħna minna reformi tal-lekkan 2009 un bad daħalna l-ekim sejjaħ eh, tal-balanced budget u daħalna u koll permess ta' mekkanizmu li l-lum u għacċettat mill-partiti kolla tal-politiċi eh, il- l-istituzzjoni tal-Fiscal Council li kienu żewġ terzi li votaw favor. Ġifiri, dawk illi jirrappreżentaw il- u min jitkellem fuq dana il-kwistjoni tal-budget fitarja ġew eletti minn żewġ terzi tal-Kamra. Huma nis li ġew eletti u mhux nominati u dana ġifiri jagħmel ħaġa importanti ħafna x'qegħdin nitkellmu hawnhekk u għatnej fuqu li ħatkun importanti fid diskussjoni illi aħna namlu u li għanna namlu fuq il-kwistjoni tal-European Fiscal Council u kif dan għandu jaħdem. Il-Parlament intervjeni fil-fazijiet kollha ġifim il-programmazzjoni għal kwistjonijiet finanzi għal liġijiet u koll għandhom xaqsu ma l-istabilita u l-budget anki mill-aspet kwantitattiv aħna u koll għamilna ħafna affarijiet biex specialment referenza għal l-amministrazzjoni pubbliċi li l emmel polemiċi kollha mill kwistjoni tal-austerità ġifiri u l polemiċi li rajna illi kellna ħafna populisti u xettiċi illi kem kemm dwarom dwarhom, ikollna nammettu illi wara din il-krizi tant twila u diffiċli, l-iktar diffiċli minn wara t tieni gwerra u li affettwat il-ħafna stati membri kollhom japplikaw bl-eżatt ir-regoli xorta waħda sinjali tal-kupru u maftit u dajfa. Iż-żona euro tibqa tirreġistra li illi ħajkun hemm tħul tkabbir tal-GDP iktar baxxi mhux biss ta' meta mqabbel mal-Istati Uniti imma anki għall-Unjoni Ewropea ta' 28 pajjiż. Dawn huma fatti. Daw qed ngħid l-affarijiet ukoll bl-iktar spiritu kostruttiv. Dwar l-impatt tal-kriżi fuq il-livell soċjali kien kien wis biex jiġi assorbit fi żmien qasir. Għalhekk l-naf għall-investiment illi naqset ħafna u f'ċertu stati membri fil-fatt dina kienet tassew gravi l-Unjoni Ewropea provat tirreaġixxi kellna il-pjan Juncker minnaħat il-Kummissjoni li suppost kellu jagħti il-pjan Juncker li għat spinta l-investiment b'garanziji u kolli jilħuq l-21 biljon u Ipprovat u koll anka ħata tal-parlament ura urina it-triq, forsi triq xejn faċli bluzu ta' din il-garanzija, bluzu tal-Bank ta' Investiment Ewropew, imma li b'xi mod kella twassalni, twassalna ċertu titoli koordati maqbula. Kien hemm ukoll kien daqsxejn ottimist dwar Eurobonds imma dawn il-bonds konkordati kollom iwassluna l-aktar investiment pubbliċi. Mela, għanna l-programm tal-QE tal-ECB u il-Kostituzzjoni li sissa taqa barra mill-qafas tal-Unjoni Ewropea tal-2020 fond li suppost salva l-istati kollha l-European System Mechanism dawn huma żewġ aspetti li l-iktar qegħdin imexxu l qudiem dana suppost li rkupru. Kien hemm xi daqsxejn ta' titjib f'ċertu stati membri għandna ċertu surpluses mhux biss fil-Ġermanja u fl-Olanda ma anke fl-Italja tiegħi stess. U dana qed ngħidu għaliex kieku ma kienx hekk forsi nitqies mod differenti meta ngħid illi l-esportazzjoni mhix biżejjed, l akkormazzjoni ċerta twassa u tindika ċertu eh, zbilanċi makroekonomiċi ma nistawx daw ninjorawhom għaliex nemmen sur President illi ridu naraw x'inhuma l-prospetti tal-kupru tal-Ewropa mhux biss billi nkomplu neħdu azzjoni kif għamilna f'daw l-aħħar snin, imma billi nifukaw fuq id-domanda interna. U għal din ir-raġuni hemm forsi oħrajn li joħorġu eventwalment minn diskussjoni aħna f'dawn l-aħħar tlet xhur ħankunu qegħdin lessu riforma tal budget tal-Istat, ħankunu għadin nipproponu wkoll affarijiet innovattivi li nittama li għaddu wkoll ħankun għat niproponu t-naħija tal-klawzoli ta' salvagwardja li oġġettivament huma xi ħaġa ta ma' sovranità popolari u ħankun għadin nitkellmu wkoll fuq kwistjonijiet ta' ekonomija u finanzi fid-direzzjoni illi qed titlobna Brussell. Grazzi, eh, grazie, Sor President, naħseb eh, il-proġett eh, tal-budget Ewropew, eh, diġa semmewħ eh, diversi, eh, per eżempju, komissari, ministru tal-finanzi u fil-Parlament Ewropew, aħna niprofaw nimmaġinaw dak li sta' jkun budget ta' zona euro. Il-komitati ekon u badġ ħatru rapporters, ġifiri hija ħidma konġunta senjura Bravanġ Beres għal-komitat ekon u sur boge għal u meta Barġa. Tlet minuti u kuviet, l-għanna t-sinjora Beres. Grazzi, Sor President. Il-diskussjoni eh, li bdejni għada l-ħodu hija waħda essenzjali eh, għaliex eh, ma naħsibx li nistgħu naħdmu waħedna rasna moment fejn qed naħdem ma' Sir Boga Naraf eh, li negozjati eh, mar-Renju Unit eh, relevanti mhux ħajkun li eżitu ħajkollu lu kolampat fuq diskussjoni li għanna issa u fuq naħla oħra l-isfidi tal-ekonomija tagħna illi jinkludu per eżempju l-kondizjonijiet ta' akkoljenza ta' da' li qed jaslu f'pajizna. dan kollu kollu impatt fuq dawn il-punti li qed nitkermu dwarhom u kif ukoll fuq il-parir espert li jenna li jenna niġbruh. Nasbu li eh, il komissjoni Ewropea eh, rabtet rabtet rwieħa li sal-aħħar ta' din sena eh, toħroġ dokumentu relevant parti eh, minn eh, xħajajt eh, samet ta' dan il-ġemma, kull ma ħajkun hemm ħajkun formalizzazzjoni ta' dak li deġa nafu l-Ġermanja, Franza, kellhom u ukoll li jirasqu proposta deġa anki tal-aħħar ta' din is-sena. Aħna impenjajna rwieħna fuq eh, il-problemi li għanna għoddimna u għamilna dan b'mod pjuttost oriġinali l li xie l-ewel darba li rapport tal-Parlament Ewropew għaj konċentra specifikament fuq din kustjonijiet ta' l-opportunità eh, li għahna ħafna drabi nitkellmu dwar eh, kapacità budgetarja u oħrajn jitkellmu fuq budget ta' zona euro imma din hija tieni darba li ż-żewġ komitati Baġu eh, kon eh, jaħdmu fl imkienu nistanejt eh, li l ta' tematiċi u ma ta' sew importanti, u nafu li l-darba li għaddiet kienet propju fuq il-pjan ta' investiment Juncker u konna rajna xinu ma ċertu djufijiet, djufijiet speċifiċi li jistaw um. U għallura għasajna li kena bżon natu segwitu għal din il-kollaborazzjoni biż-żewġ eh, komitati. Imbagħad raġuni oħra hija li eh, dan huwa punt li huwa interess eh, għalina u naħseb id-dmir illi nidħlu iktar fil-fond dwar u jiena bi nħabbar illi għandkom isibu dokument illi permezz tal-ħidma tiegħu tisser boge eh, nistgħu nresqulkom ban ċar. Mela, l-għonet eh, ma eh, naġlu ma fl-istess ħin għandu konsiderazzjoni tal-iskadenzi reali ġifieri għandna ottubru biex biex bekk il-ħidma tagħna tikkonċidu wkoll ma dik ta' istituzzjonijiet oħra. Jiena m'hemmx għalfejn nfakkar uh, l-elementi eh, li preċedu dan il-dokument li waslu eh, għal dan il-dokument għabel eh, nala nasab li raison ta' dan il-dokument li għana għoddimna sejjes fuq u għam sejjas fuq il-bżon ta' responsabilta' u solidarieta, nasab għad-zona euro u importanti li kolla il-budget taħħa bi problematika tripla, l-ewwel net kif ħan rispondu għax xoks eh, simmetriċi u asimmetriċi għal eh, riski li sta' jkun hemm li staw jaffetwaw l-investiment eh, u kif nistgħu naraw li ikonna funzjonament sostenibli ta' zona euro. Grazzi ħafna. Ejva, jena, <laughs> ma tekxa ħana nwaqfek, issa sur boge. Grazzi sur president. Signori. Dan id-dokument illi inna naħdmu fuqu huwa biss il-bidu ta' bitċa xogħol tant komplessa illi għadin namlu fil kooperazzjoni bejn il-Kumitati Ikonu Budget. Jekk inħarsu lejn il-preċedenti storiċi u naraw ir-rapporti tal-erba' presidenti u l-ħames presidenti u r-riżultati anke mid-dinja akademika Allura, nkunu għalli nifacċaw għatta ta' mistoqsijiet, aħna jiddu li konna proċess miftuħ u għakke fil-kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali li għadin ma' nawnek, intom istidna illi tamlu l-kommenti ta'kom. Is-suġġett huwa wieħed diffiċli jridu naħdmu flimkien sabiex inkunu nistgħu nsolvuh. Il-kapaċità fiskali hija kwistjoni importanti ewlenija uħut li huma favur uħut li huma aktar xettiċi. Hemm in-nukawt qed jara dana kollu bħala it-tmiem ta' triq twila. Naħseb l-importanti ju li kolna mira komuni, irrit ikollna stabilizzazzjoni ta' l-Unjoni Ekonomika Monetarja li tmur li lin minn dak li tiġa ksibna. Matul dawla l-aħħar snin ittieħdu ħafna passi importanti, però xorta waħda ejja ma nitqux bidna nfusna. l-isforzi li qed isiru sabiex niġġieldu din il-kriżi mhumiex ġlieda kontra kriżi waħda m'għandniex nissimplifikaw id-dibattitu, irridu naħdmu flimkien sabiex nifacċaw l-isfidi komuni tagħna l-koll u din hija responsabilta kbira fuq spallejna, irridu aħna nqisu possibiltajiet li jgwidawna lejn il-futur però minix qed nilludi ruħi. Mingħajr soluzzjoni konġunta kriżi tar refugjati bi spiritu ta' solidarjetà mingħajr soluzzjoni għal l-iskema tal-garanzija tad-depożitu u minnaj ma nizguraw li regoli eżistenti jiġu implementati tajjeb, zgur ma naħsibx illi jista' jkollna kapaċità budgetarja għaż-żona euro. Għalhekk fl-aħħar mill-aħħar din hija xi ħaġa kif li taffetwana il koll Jekk irridu illi natu spinta sostenibbli l-EMU, eh, naħseb illi irridu niddiskutu dawna serja kollha ta' kwistjonijiet komplessi Hemm però prinċipji bażi li jiġu bażiċi li jiġu rispettati, kif jgħidu trattati. Is-suq uniku iżid il-kompetittività. U jirrikjedi kooperazzjoni ekonomika u soċjali. Għalhekk aħna rridu nsaħħu dina l-ekonomija soċjali tas-suq fl-Ewropa. Il-modell però huwa l-euro it-ija u jekk il-pajjiż ddeċidew illi ma jinaqdux ma l-euro m'għandhomx ikunu huma li jiddeċiedu ir-rata ta' integrazzjoni fiż-żona euro. Aħna nnegozjajna wkoll il-qafas multianwali finanzjarju u rridu issa insegu il-xogħol li għamilna. Għanna bżonn riżorsi propja illi tassew ikunu riżorsi propja. Irridu niddiskutu dwar kif tista' tkun din il-kapaċità budġetarja fuq ix qegħdin nitkellmu x'daqsijiet x'strutturi ta' deċiżjonijiet ħajkun hemm. jekk hux għedin qegħdin infittxu kontrol, kontroll pereżempju iktar involviment parlamentari jek nħarsu lej bidu lej li għedin IFSF, um, e aħna dawn 6 biljun euro suppost kellhom juru l-Unjoni Ewropea kellha tkun kapaċi taġiċi malajr imma dana fil-fatt kisser id-drittijiet parlamentari wa kien Sulla Massur jgħatonek fosta wa kien il-kap tal-Komitat Budgetarju dak iż-żmien 60 biljun euro. Kollu, da kollu li kien ġara dak iż-żmien tal minajr l-appoċ u konsultazzjoni mal Parlament Ewropew. Il-politika ta' koezjoni hija maħsuba biex il-pajjiżi l-aktar dajfa inġibuhom dejjem aktar qrib il-medja Ewropea. Nistgħu nużaw riżorsi propji straordinarji imma x'kundizzjonijiet nistgħu napplikaw sabiex niżguraw li dik it-tip ta' kapaċità tkun permessa. L-istabilità u kredibilità fiż-żona euro huma l-unika ħaġa li jistgħu ituna futur. Grazzi ħafna. Nibdew bid-dibattitu bit-mexija tas-Sur Peter Dardenberg. Grazzi li kellima kollha, grazzi ta' dawk l-idejat tant interessanti. Għanna bosta um, kellima li jishtiqu jintervjenu, nishtiq li l-ewel forsi nieħu erba um, interventi mbagħad il-panel tkun tista' twieġeb u jekk għandkom mistoqsijiet tal-panel għamlu ċara lil min qegħdin tindirizzaw. L-ewwel talba Mr. Diaz mill assemblea ta' Repubblika ta' Portugal. L-odwa tajba, Sur President. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kellima għal kommenti tagħhom. Naħseb li kienu interventi tassew interessanti, però hemm xi ħaġa li xtaqt nifoka fuq għal ewwel nett. Propjament żewġ affarijiet. L-ewwel net, l-Unjoni tagħna, l-Komunità tagħna, hija bbażata fuq miri bħal pereżempju l-iżvilupp u l-paċi mhux l-istabilità budgetarja għandna ħafna strumenti illi qegħdin hemmhekk biex jikkontrollaw u jirraffinaw il-kontijiet nazzjonali, ma fil-verità ma nix biżiet strumenti sabiex ikun hemm amministrazzjoni kif suppost tal-istati membri kollha speċjalment fiż-żona euro. Nafu li kapaċità budġetarja ta' żona euro il-ħolqien ta' dan ikun eh, strument essenzjali jekk irridu li jkun hemm politika li timxi lejn il-konverġenza dan huwa l-unika mod kif aħna nistgħu b'xi mod intaffu jew inneħħu il-xokkijiet asimetriċi f'dina iż-żona monetarja. Jiena nixtieq nirringrazzja l-MPs li ppreżentaw id-dokumenta ħidma sibtut li ħafna dan, it-tieni mistoqsija mbagħad titratta il-kwistjoni tal-posponiment kontinwu ta' għatta strumenti li nistaw kieku nużaw sabiex u aktar fiduċja fir-relazzjoni bejn il- settur privat u pubbliku qed nitkellem dwar l-Unjoni tas-Swieq Kapitali u l-Unjoni Bankarja. Illi dejjem nipposporu dawn il-pakketti qed tippoġġi pressjoni fuq il-budgets nazzjonali għaliex huma l-budgets nazzjonali li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin jipprovdu aktar fondi pubbliċi huma illi qegħdin joffru l-istimolu għall-investiment privat il-politika fiskali fl-Unjoni trid iżżomm f'moħħa li għandna livelli differenti ta' żviluppi ekonomiċi li jirrikjedu allura livelli differenti ta' investiment. Investiment pubbliku huwa neċessarju jekk iridu li jkun hemm tassew konverġenza. Grazzi Sur Dias. Is-Sur Van Appendor mis-Senat tal-Olanda. Grazzi President, Sinjuri, jiena nixtieq nindirizza kwistjoni li dal-oddu wkoll għaljemet Mr. Bakker, kollega tiegħi, li kien imħasseb dwar il-nuqqas ta' leġittimità fil-kompakt fiskali. Il-fatt li għadin nittrattaw kif qal id deputatu kol mill-Italja, il-fatt li dana il-kompakt fiskali qiegħed jeskan tibbrixxi governanza Ewropea sħiħa. U dina dan id-distak li jeżisti dan nuqqas Em, ijat inaqqar mill-possibiltajiet il nirkupraw, Sir Dajt il-Blum dal-ħodu għalinna li tuġanna kunsel fiskal indipendenti, imma importanti li nitalmu kol mill-esperienza tagħna minn dan il kunsel rispettat għal l l-alfin esperti għaw imma l fil fasilta politika fl-Olanda kien dal-axħar suġġett għal ħafna kritika mill-ispettru politiku kollu kemmum. Għaliex, għas ikkun isu l-politika ekonomika għattiġi tiġi id-dettata minn modelli makroekonomiċi li jagħmlu previżjonijiet għal 30 20 sena li ma tantx jagħmel sens. Jekk li nżidu dan ir-rwol tal- kunsilli fiskali indipendenti nistabilixxuhom mal-Ewropa kollha. Allura ħajkun hemm governanza formali, ma ikun hemm inqas demokrazija dem, ikun hemm iktar distaq fid-demokrazija leġittimità demokratika u il-proċess politiku dejjem ikun iżjed limitat. Grazzi. Grazzi. is lan nisile minn Finlandja. Grazzi President. Grazzi ta' dak id-dibattitu tant interessanti. Wara kriżi finanzjarja, il-kolli faċċajna tliet sfidi kbar l għanet li nirranġaw l-ekonomija sabiex nkun tista' taġa tikbar biex nibilanċjaw il-finanzi pubblika u nad biex ehm, niprevjenu kriżi ġdida. U għacċar li għamnek għanna bżon ta' kooperazzjoni u ta' koordinazzjoni kemm fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona euro. Jiena nixtieq nisħaq fuq xi prinċipji importanti l-ewwel net irridu nkunu iktar miftuħa dim dawna il-problemi fl-Ewropa jizu kuna hemm iktar implementazzjoni effiċjenti. U rrid ikun hemm governanza tajba wkoll meta nitkellmu dwar dawn il-pjanijiet, apparti minn solidarjetà għandna bżonn u koll ir responsabilta speċjalment fis-swieq finanzjarji u speċjalment fil-politika ġenerali tagħna għaliex inkella jkun hemm ċertu moral hazard. U rajna eżempju korra ħafna ta' dan it-tip fis-suq finanzjarju jinkwetan il-moral hazard dana jista' wkoll jedet l-istabilità fl-Unjoni Ewropea jekk ir-responsabilità tagħna propja ma tintrefax. Nixtieq jiena nitlob lill kummissarju Moscovici kif jara u il-moral hazard f'dana il-kontest. Grazzi mistoqsija ċara dik. Il-kellem li jmiss, il-Sur Murassan mill-Parlament Ewropew. Grazzi President, jiena nixtieq nagħmel xi kummenti fuq il-kapaċità fiskali taż-żona euro fid-daw ta' dak il intqal mill-co-rapporteurs illi jiena nixtieq minn hawnhekk nirringrazzjahom talli qasmu dan id-dokument magħna Aħna minnaħa tagħna qegħdin fil-bidu ta' proċess u għalhekk l-iskambju ta' opinjonijiet illum huwa tassew merba bih u tajjeb illi nisimgħu wkoll x'għandhom xi jgħidu l-kollegi mill-Parlament Nazzjonali eh, essenzjali dan fil-fatt Issa fuq dak li għalina l-Komissarju Moskovici, iva l-investiment importanti għal-ħolqien ta' l-impiegi fl-Europa, ma l-ispazju ta' manuvra l-investiment privat huwa limitat. Il-nefqa pubblika hija kbira wis fl-Ewropa biex Id-deficit huma kbar wisq fl-Istati Membri u għalhekk il-lokal manuvra huwa limitat għax id-dejn pubbliku kif ukoll nafu tajjeb wis huwa għoli iż-żejjed. U għalhekk il-mira tal-kapaċità fiskali fl-Ewropa hija li tiġġenera investiment privat iktar milli tiżid l-investiment pubbliku u għalhekk għal dawn l-elementi riformi strutturali u eh, ntejbu l-ekonomiji tagħna b'tali mod li jkunu iktar attarenti għal investituri privati u importanti ħafna. Kif kien qed tajt is-Sinjura Beres aktar kmini, konverġenza bla dubju, konverġenza fuq il-level tal-iktar ekonomiji kompetittivi sabiex il-titjib ta' kompetittivita nżommuha bħala element ewlieni fil-ħidma tagħna. Nixtieq jiena nistedinna l-kol sabiex ikollna valwazzjoni onesta tal-odda li kellna sissa x'riżultati ksibna fil-nefqa tal-flejes Ewropej sissa xħankunu ksibna permezz tal-użu ta' strumenti finanzjarji inkluż l-iktar wieħed ġdid bħal Fond Ewropew għal l-investiment strateġiku per eżempju. L-aħħar ħaġa fuq ir-relazzjoni bejn il-membri taż-żona euro dawk li mhumiex membri taż-żona euro ovvjament iridu ntejbu l-governanza taż-żona euro għalhekk ukoll qegħdin nirriflettu fuq kapaċità fiskali u l-kondizzjonalitajiet relatati huma wkoll element essenzjali fl-opinjoni tiegħi għal dak li ħankunu qegħdin nagħmlu ir-relazzjoni bejn iż-żona euro u barra ż-żona euro. Hemm bżonn insaħħu ż-żona euro bla dubju, imma f'dawk il-pajjiżi iva ħan ikkonkludi Dawk il-pajjiżi li mhumiex parti mill-ewro u ma jridux jingħaqdu magħha li aħna rridu ntuhom ċertu assigurazzjonijiet bħal pereżempju li sur Cameron ngħidu li mhux ħajkun eh, jiġi affettwat imbagħad għandna pajjiżi oħra li ħajkunu qegħdin jingħaqdu Eh, maż euro eventualment u għal daw il-pajjiżi rridu ntuhom il-lodda neċessarja jekk jridu jingaġġaw finanzjament jekk jridu jingħaqdu huma wkoll jridu jaħdmu sabiex ikunu jistgħu jihdu sens il proċess ta' ta' deċiżjonijiet tal kapaċità fiskali. Grazzi, mela, issa Kien hemm xi mistoqsijiet pjuttost ċari, kien hemm waħda qassur sur fil-fatt l ħanati l-ewwel il-kelma lilu u imbagħad lis-Sinjura Beres u Sur Becker żewġ rapporti Sur l-ewwel. Jiena se namalizza il-bżonnijiet u il-limiti illi hemm f'definizzjoni ta' politika ekonomika u politika budġetarja ħafna minnkom semmejtuh dan il-punt aħna qegħdin f'kuntest fejn il-politika budgetarja li għal żmien twil kienet eh, meħabba il-politika tal konsulazzjoni li kien hemm kienet neutrali u issa hemm ftit eh, iktar tkabbir il-xogħol għadu mantemx ħafna sar mill-partiti pajjiżi ta' zona euro u anki issa rridu naraw il-kriżiet ta' refugġati, il-teddida ta' terrorizmu, il-possibilità tal-Brexit, illi eh, nittama mux tibqa teddida reali fit-tul, il-krizi ekonomika u finanzjarja, krizi soċjali, li kollox marbut ma' xurxin. Nistaw najdu illi l-Ewropa għabdet it-triq it-tajba, triq tal-irkupru. Il-pjan tas Sur Juncker li kien sforz li qed jagħti il-front il front tiegħu id-deficit tal-investiment illi hemm fl-Ewropa imma rridu nifmu illi aħna għanna nizviluppaw u kol politiki ekonomiċi kif qal irridu per eżempju taxxa fuq il-karburant il biex nifinanzjaw il-politika ta' integrazzjoni ta' akkoljenza tal-immigranti jina minix konvint li hemm taxxa verament taxxa li għanna bżonn għanna sfida u dimna sfida illi tiswa ħafna flus u li se permettinna noħol u odot illi iqisu il solidarita tant meħtieġa anki lejn il-Germania. Solidarieta li rridu nuru lejn il-Germania li mandiex tiffaċċa dan ix-xokk waheda u għalhekk għandna il-limiti tal-politika budgetarja u għandna bżonnijiet finanzjarji it-tielet fuq il-kapaċitajiet finanzjarja u l-budget ta' zona euro. Jena uh, eh, rajt b'interess l-abbozz ta'kom eventualment naqra r-rapport finali issa il-budget xirridu namlu bih iva jena rajt id-dokument ta'kom hemm ħafna affarijiet li jridu jsiru xuħut jistaw jinġabru flimkien u oħrajn jridu jagħtu jingħataw importanza partikolari funzjoni ta' stabilizzazzjoni ta' distribuzzjoni mill-ġdid meta jiena kont Ministru tal-Finanzi fi Franza, rajt li ministru Padoan ukoll eh, involvaru ruħu fin il-diskussjoni, kellna assigurazzjoni għal nies qiegħda kienet minima eh, imma din hemm bżonn tal-investiment ukoll u din hija l-ewwel eh, ħaġa li rridu namlu, mbagħad irridu naraw id-daqs ta' dan il-budget. mbagħad ir-rizorsi tal-budget. jiena Jena għat illi dan jridu ma nistax naħarbu mill-kwistjoni tar rizorsi propji. Il-grupp illi jimexxi Mario Monti li jaħdem propju fuq dan is-suġġett u dan din hija xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha, rridu niddiskutuha kemm fir-riflessjonijiet tagħna fuq il-budget Ewropew u anki fuq id-definizzjoni ta' dak li jista' jkun budget ta' zona euro. Fuq dan is-suġġett biex il-wieġa pal-mistoqsija tal-aħħar eh, kellim fuq il-pajjiżi ta' dan iż-żona euro dak ta' barra jiena rrid noqgħod attent x'ngħid hawnhekk għaliex ma rridx noqgħod nidher qed nindaħal fil-diskussjonijiet tal-Kunsill Ewropew imissa inna erba' snin illi li nipparteċipa kemm fil-Eurogroup u anke fil-Konsil ta' eh, l-Ecofin. U hemm bżonn li jkun hemm rabta bejn il-pajjiżi illi hemm fiż-żona euro dak li huma barra minna. Per eżempju, fuq l-Unjoni Bankarja ħdimna flimkien li iva jek tikkonċerna l pajjiżi ta' zona euro imma li tista' wkoll eh, tikkonċerna l-pajjiżi ta' barra ż-żona euro hemm mekkaniżmi ta' korporazzjoni li jridu rispettawhom issa rridu naraw jekk irridu ximorru lilin eh, minn dak li għandna diġà u dan huwa eh, xi ħaġa li se jiddiskutuha fil-Kunsill Ewropew, irridu niddiskutu din il-dualità. il dualità Imma il-fat li għanna pajjiżi barra zona euro mandux waqqa fil-zona euro mill-li tipprova tintegra ruħa dejjem aktar. Biex nala fuq il-kwistjoni ta' demokrazija, responsabilta' u moralita' kifat fl-introduzzjoni, meta jkonna budget ta' zona euro u teżor ta' zona euro u politika li eh, edha titħaddem eh, f'dak il-kuntest hemm bżonn ta' kontroll demokratiku eżerċitat mod eh, effettiv kemm għall l-eżekuttiv jiena qatt ukoll bħala anke hemm bżonn li Ministru tal-Finanzi ta' żona euro xi ħaġa laqqas li ma nistgħu naħarbu minna u hemm bżonn tal-iskrutinju parlamentari din hija xi ħaġa li tikkonċernakom il-koll. Mbagħad min għal il-Parlament tal-Zona Euro, il-Parlament Ewropew, Iva, imma allura il-nies li huma mill-pajjiżi li qegħdin fiż-żona Euro jridu jsibu mezz ta' kif jiltaqgħu jaħdmu flimkien. U jiena naħseb li dan il-forum fej qegħdin intom illum jista' xi darba eh, wara xi ftit organizzazzjoni jsir iktar mill-Parlament Ewropew meta jkollna ovvjament dan il-budget tal-żona euro. Thank you. Um, then either Mr. Berger or... Mela, se jessir Berger jessinja Beres biex twiġbu l-mistoqsijiet li saru li jkom, għal 3 minuti kħeġabkom. Iva fil-qosor. Komment fuq dak li għadu kif qal il-Komissarju Moskovici fuq il-kriżi ta' refuġjati Artiklu 80 ta' trattat jitkellem dwar il-każijiet ta' influss massiv ta' refugjati u distribuzzjoni tagħhom u tal-finanzi. Dina qiegħda ġifieri xi ħaġa fil-liġi primarja. M'għandniex imma miżuri ta' implementazzjoni u għalhekk m'għandniex budget. Eżempju, l-Istitut ta' Mannheim ta' l-Istudji ehm, Ekonomiċi Ewropej ikkalkula illi il-ġestjoni tal-kriżi tar-refuġjati tiswa madwar 30 biljun fis-sena. Darabpunt wieħed fil-mija tal-GDP tal-Istati Membri. Jekk dan introduċu fuq livell Ewropew ħajkonna jew nirrivetu il-qafas finanzjarju jew inkella nemendaw iż-żewġ blok blokok kbar illi jisa xi ħaġa tabu f'ħafna stati membri din. Minn din it-tip ta' solidarjetà però Il-finanzjament fuq livell komunitarju kumpensu kollha pajjiżi illi għandhom l-iktar pis fuqhom għandna bżonn din is-solidarjetà. Is-Sur tkellem dwar nuqqas ta' strumenti imma l-ewwel qabel xejn jridu niddiskutu kif nistgħu użaw aħjar l-istrumenti li għandna nużaw pereżempju fondi strutturali skont ir rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż din hija sine qua non, pereżempju, anki kien hemm insemma li nevalwar l-istrumenti skont kemm huma effettivi u komplikati. Eżempju ċar huwa pereżempju l-inizjattiva ta' l-impjegi għazzaza biljuni, 3 biljuni ġodda 3 milli SF. Mux dan konna qed l-immaġinaw. Irridu naraw jekk għandix bżonn ta' strutturi ġodda biex daw il-programmi jaħdmu irrid ikollna dibattitu miftuħ qabel ma niddiskutu dwar flus flejes ġodda naraw x'għandna diġà fil-leġizzazzjoni. Grazzi, issa kellna mistoqsija wkoll Assur sur Butter. Fuq il-Fiscal Council nerġa' ngħid Dana kien suġġetti li semmejt jiena fl-intervent tiegħi huwa ċar illi l-Uffiċċju Parlamentari tal-Budget fl-Italja huwa elett. U propju għax huwa elett minn żewġ terzi tal-Parlament huwa awtonomu u indipendenti u l-evalwazzjonijiet u l-opinjonijiet tiegħu huma ċċettati b'mod unanimu d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 Ottubru 2015 illi kun hemm komitat indipendenti Ewropew għal finanzi pubbliċi bilan illi jkun hemm koordinazzjoni tal-attivitajiet tal-Fiscal Councils nazzjonali issi permezz ta' nomina u dinha tista' timmina l-indipendenza allura li kun autonomu jina naħseb illi konsultant importanti illi qatt jagħmel kif li kun nominat kif jista jagħmel koordinazzjoni imbagħad jeffettwa l-xogħol li qed jagħmlu ehm, konsilli nazzjonali li jkunu eletti u mhux nominati dwar il-bilanċ dwar il-budget taż-żona euro. Huwa ovvju li jkun hemm ikun hemm rieda ġenerali wkoll biex inti tagħti garanziji ehm, komuni u inaħdmu fl-imkien minn hemmhekk iridu nitilqu għax inkella jispeċċa jkollna ċirku vizzjuż li qatt ma noħorġu minnu. U dan il-ċirku vizzjuż iridu nibdluh, iridu nibdluh ċirku virtuż. Grazzi. Then the floor is for uh, Madam Beres, she would like to add. Grazie, President. Iva, fil-qosor ħafna bil-forsu. Jena etniħu gost li f'dan l-ewel round ta' mistoqsijiet u tweġibiet din nitkelmu dwar xi fisser e, dan il-flus ta' refugġati għaliex e, din hija xi ħaġa importanti ħafna aħna konna għadin ngħidu l-bira illi rridu natu e, nieħdu bidejn il-balkon xoj illi għallu rridu nħallsu għal l-akkoljenza ta' dawn l-immigranti l-Ewropej kollha jridu jsibu tweġiba li din u mod partikolari pajjiżi ta' zona euro hemm bżonn ta' li nuri s-solidarjetà biex inwieġbu għal problema tal-Ġermanja imma mhux biss anki biex nuru solidarjetà fuq livell Ewropew. Din hija xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha il-ħabib tagħna Portugiż qal li s-sitwazzjoni ma kinitx mhix l-istess kullimkien u għalhekk hemm din hemm bżonn ta' din il-rabta bejn pożizzjoni fiskali mifhuma sew fuq livell Ewropew u mbagħad sfumaturi għal kull stat membru differenti biex inqisu l-evoluzzjoni tal-governanza. tejn biex nikkonkludi l-ewwel net fuq il-leġittimità demokratika hija dan huwa eh, suppost il-lan ta' din il-konferenza, ma mbagħad hemm ukoll il-, -il jekk aħna jkonna budget ta' zona euro, aħna se naħdmu bċertu mod partikolari se ngħaddu minn problema ta' koordinazzjoni għal problema ta' ġestjoni ta' budget. U f'dan ir-rigward il-kondizzjoni tal-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali u Parlament Ewropew se jinbidlu. Mbagħad fuq l-idea li n-nefqa pubblika m'għandix tiżdied Tajjeb, imma sa dak iż-żmien mhux se jkun hemm il-kupru fuq meda ta' żmien twila waqaf immedjata u il-pjan Juncker għalhekk qiegħed biex jurina dan mingħajr intervent minn pubbliku. U e, minn hemm minn qed nisma' min jgħid jekk l-Unjoni Ewropea kollha e, Unjoni tal-Kapitali e, tkun effiċjenti fluwida ikun hemm Eh, l-użu aħjar ta' kapitali li mbagħad iwassal għal iktar tkabbir. Mingħajr garanziji pubbliċi u mingħajr investiment pubbliku dana mhux se jiġri minħabba il- xol li u għahna se dana fil-xogħol li se nagħmlu fuq proposti efficienti u konkreti sabiex nejnu li ċittadini biex jiksbu dak li għandhom id-dritt li jistennew mit ta' din il-munita unika. The next request for the floor is uh, from... Grazzi. Issa għanna il-sur Muwer mill-Assemblea Nazjonali ta' Franza. Grazie, Sor President, dan il-dibattitu fuq il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi u partikolarment budgetari u um essenzjali eh, jekk eh, rridu li l ewropa ma tkunx eh, fuq eh, soppa imma waħda soda l-koordinazzjoni eh, ma s-fessirx li kulħadd jagħmel l-istess ħagġa li hemm li nibitaw li konna politiki nazzjonali li jkunu tajbini iva fuq livell eh, nazzjonali ma ma jkunux adattati għal livell tal-Unjoni hija forsi ħaġa banali, ordinari li għetnejt imma Nasib eh, bizziet u għet jara x'qed jiġri iva rajna l-implementazzjoni eh, ta' politika ta' tnaqis ta' deficit li kienet tajba fuq livelli fuq livell nazzjonali ma' meta wieħed eh, jiġbor dawn 28 politika ta' kienu restrittivi wis. U għad-direttura kienu jmorru kontra l-anijiet tal-Unjoni tnaqqis tal-budget. Eh, Ġifiri naħseb eh, li koordinazzjoni permessa regoli miex ħad indirizza din il-problema. Mela, xanna bżon debattitu politiku eh, veru illi kunem diskussjoni ma' kull pajis l-idea li semma sur Moskovici li huwa jmur jiprezenta l-Policy Mix fil-Parlamenti Nazzjonali, per eżempju, se jkun hemm fil-Assemblea Nazzjonali Mbagħad eh, hemm ukoll il-Fond ehm, ta' Investiment Strateġiku Ewropew eh, illi eh, wieġeb mhux biss għal xokkijiet asimetriċi imma f'sitwazzjonijiet ta' reċessjoni nkunu nistgħu inwieġbu u dan fuq tul ta' żmien li xnafu kemm ħallasna bil-qares għal din il reċessjoni Mela, nimxu l-qoddim, nimxu l-qoddim fuq level fuq level ta' zona euro, illa li ħanib għaw naħdmu fuq sit soppa. Mr. Balauras from the... is Balauras mill-Parlament tal-Lenik ta' Greċja. Forsi ma' għattux tajjeb ismu. Balawra mumiex qiegħed hawnhekk bħalissa skużana. Is-sur Harris mit-tieni kamra ta' l Grazzi ħafna. Aħna f'din is-sessjoni qegħdin nitkellmu dwar l-insolvu problemi li waslu għal diffikultajiet fuq livell nazzjonali. Nasib li dun nitkellmu wkoll dwar il-problemi pereżempju wara ċertu pariri minn aġenziji. Ħaġa tajba li l-Kummissjoni Ewropea Ah, da issa il-Kunsil Budgetarju propju tagħha l-mistoqsija tiegħi fil-fatt hija dwar il-forma ta' dan kollu. L-mistoqsija tiegħi hija jekk dan il-bord fiskali huwiex jew jekk jistax ikun indipendenti mill-Kummissjoni. Għandna wkoll il-mistoqsija dwar il-kumplessità tal-regoli budġetarji kif għandna fil patt ta' stabilità u tkabbir. Għedin nitkellmu hawnhekk dwar flessibilità wkoll għandu jkun hemm flessibilità fil-patt ta' stabilità u tkabbir il-flessibilità għandha tippermetti lok għal ċertu interpretazzjoni. Anke meta nitkellmu dwar e, kemm tiswina il-kriżi tar-refuġjati naraw li din xorta rridu nħallsu għalihom dawn l-ispejjeż. Il-patt ta' stabilità jiddependi minn kif nindirizzaw aħna, kif naħdmu aħna jekk ifallix jew le. Jiena xtaqt reazzjoni mill-Kummissjoni fuq dan issa mill-Bulgarija. Grazie President. Ovvjament aħna nixtiequ nappoġġaw bisħieħ l-idea għall-armonizzazzjoni tal-politika fiskali u l-politika budġetarja tal-Istati membri. il bieraħ aħna ddiskutejna il-possibilità ta' l-armonizzazzjoni ta' sistema fiskali u s-sur Moskovizja għalinna illi l-ewwel ħaġa jridu nagħmlu hija illi narmonizzaw ta' sezzjoni indiretta. Issa, dina aħjar milli narmonizzaw it-tassazzjoni diretta imma hija laqwa mossa minna tagħna. Ovvjament kellna paragun pjuttost simplistiku imma xorta il-kwistjoni kollha hija dwar l-armonizzazzjoni ta' tassazzjoni diretta għaliex għanna livelli differenti fi stati membri differenti, allora se jħaddu direzzjoni differenti għaf li tkun faċli, imma ma nafxekkux l-aħjar. Un bat għandu mistoqsija oħra dwar il-surplus fiskali, kollegi, xtip ta' surplus fiskali għet ninsemmu fl-axar snin kienet biss il-Ġermanja li kellha surplus fiskali ma kienet ħmerija laqas biss biżejja biex issolvi l-problema tal-immigranti li huma il-pajjiżi l-oħra li għandhom da surplus mi qed nara l-ħadd jinħli fil-Ġermanja għalla minn fejn ħanġibuhom il-fondi għal-budget jekk ikun hemm surplus fiskali din ħad tiġri darba 5qamar kull 40 sena f'pajjiż wieħed. U Inti kif tippretendu per eżempju il-membri tal-Parlament Ġermaniż jivvotaw biex ikun hemm l-użu għal surplus tal-budget tagħhom biex jiggarantixxu il-budget tar-Renju Unit pereżempju jew ta' xi ħadd ieħor. Ġifieri t-teorija ta' surplus fiskali trid tkun. Għad riveduta U meta nitkellmu dwar ir-refuġjati, aħna rridu aktar responsabilità minn dawk il-pajjiżi li huma involuti direttament. Fl-Asja, fil-Vant Nofsani, fl-Afrika, għaliex aħna rridu li konna solidarjetà meta jkollna problemi. Grazzi issa reprezentant mill-Bundestag Ġermaniż. Grazzi, kollegi. L-ewwel nett. Ma naħsibx li possibbli jkollok deċiżjonijiet baġitarji b'kombinazzjoni. Dan ma jkollu l-ebda leġittimità demokratika ma nistgħux naċċettaw għad il-ħaġa, irridu aħna naħdmu fuq riżultati speċifiċi għal l-pjanar eh, budgetarju tagħna fuq livell Ewropew. Dilgħodu tkellimna ħafna fuq dal kunċett imma dak li jridu n-nies Fiż-żmien ma tgħidu inqas Ewropa, naħseb li din hija xi ħaġa illi aħna responsabbli minnha Irridu niċċara, nagħmluha ċara li l-politika tagħna se tkun immirata fuq dak li jixtiequ il ċittadini u ma jridu il riżultati mux proċeduri u għalek. huwa tant importanti li trattati li adottajna aħna u smajna ħafna fuq il-pat ta' stabilita u tkabbir u trattati oħra li għand bżon jiġu miflija tajjeb u rispettati. Nana kollu kol jagħmel parti mill-leġittimità demokratika dak li tassew jimportaw minnu n-nies u għalli nitalmu xi ħaġa mill-kriżi li kellna fiż-żona ewra f'dawn l-aħħar snin. Importanti ħafna għalhekk li nirriflettu dwar kif aħna nestendu dak li għandna nitkellmu dwar koordinazzjoni jew Ministeru tal-Finanzi, imma meta nitkellmu dwar l-aderenza ma' trattati, allura iktar ma' nirrispettaw it-trattati, iktar ħankunu qegħdin aħna nejnu li dak li jkun biex jitrasferixxi kull lest li jitrasferixxi daw il trattati Grazzi ħafna sa mill-Portugal, grazzi Sur President Lodwa Tajba. Id-dibattitu tal-lum huwa importanti ħafna, speċjalment għaliex importanti li diskutu fl-imkien il-wol tal-Parlament Nazzjonali u l koordinazzjoni tagħhom ma' l-istituzzjonijiet Ewropej, speċjalment fil-rigward tal-budget u l-politika fiskali. Iġifieri, dan huwa dibattitu politiku mhux biss wieħed purament politiku għaliex dak li qed jiġi diskuss qed ikollu dejjem implikazzjonijiet iktar politiċi. Għandna bżonn ta' iktar koordinazzjoni imma dina ma tiġ tkun sempliċement xi ħaġa bi kliem biss biex tagħti l-affarijiet, aħna għandna bżonn naraw l-impatt tal-kompakt fiskali skont il-pajjiżi għaliex ivarja dan huwa differenzjat l-impatt bejn Ġermanja, l-Italja, Portugal għandna wkoll impatt politiku mhux biss impatt finanzjarju u ekonomiku fuq dan nixtieq nisħaq iċ-ċittadini tagħna madwar l-Ewropa diżappuntati għadin nħossuhom illi ma jistaw jamlu xej, ma jistaw jibdlu l-affarijiet, għadin ibatu bl-austerita u dan għab rizultat ta' deficit demokratiku illi jazisti. Per eżempju li jimponi limitazzjonijiet fuq pajjiżi. Il-pajjiżi li jagħmlu affarijiet differenti fis-sem iċ-ċittadini tagħhom imma meta jagħmlu dan donnu inġelu għam iħossu għam ħatja jitilfu il-poter tagħhom u għalek dejjem u dik il-problema ma tinti dejjem tagħti priorità lil Eh, finanzjarju mhux lin-nies, aħna jdu nitkellmu dwar is-solidarjetà jridu niċċertaw li jkun hemm mekkaniżmu strumenti illi ma jimponux fuq l-istati membri. Jiena inkwetata fil-fatt li ġina mhix koordinazzjoni ġenwina. Il-koordinazzjoni trid qis ukoll miżuri ta' appoġġ, pereżempju għal refuġġjati fejn il-prinċipju wara dan kollu għandu propju jkun is-solidarjetà. Issa na kellim is-sullowi minn Finlandja, żewġ kellima oħra u mbagħad nagħlqu. Għal-kellima minn Latvja u minn Franza. Is-sullowi għallew minn Finlandja. Kiitos herra puheenjohtaja. On... Grazie, President. Wa ċar illi iż-żona euro għandha bżonn ta' koordinazzjoni ekonomika imma wara li smajt il-dibattitu tal-lum qed ġitni f'moħħi problema li torbot ma' żewġ realtajiet differenti hemm realtà li il-persuni li jieħdu id-deċiżjonijiet fuq livell Ewropew li jiexu fija huma mbagħad hemm realtà l-oħra illi qiegħda fil istati membri u aħna rridu Inkunu ċerti illi niskuraw illi dawn iż-żewġ realtajiet ma jkunux imbeda minn xulxin inkella il-leġittimità ta' teħid ta' deċiżjonijiet tkun imminata għalhekk jiena sfortunatament ma tantx nista' nilqa l-idea ta' Ministru tal-Finanzija żona euro jew budget ta' żona euro. Imma naħseb illi ikun aħjar jekk aħna nisħu fuq il-koordinazzjoni u ir-responsabilità tal-istati membri għall-ekonomija tagħhom. Din ir-responsabilità tagħhom tkun imminata jekk aħna nieħdu pass lejn dejn komuni. Latvja. Jien għandi żewġ mistoqsijiet, waħda fuq il-trasparenza tas-settur finanzjarju Kif tista' tikkommenta fuq dak li għali l-livell ta' responsabilità tas settur finanzjarju fl-Istati Uniti għadu ola minn dak tal-Unjoni Ewropea? Il-rapporti eh, tal-kontabilità fl-Istati Uniti qed jiġu pubblikati fil-waqt li aħna fl-Ewropa da ma nistgħux nippubblikawhom. Umbat, it-tieni mistoqsija, meta nitkellmu fuq il-politika budgetarja koordinazzjoni budgetarja, ħalli nagħmel eh, mistoqsija lill-Kummissarju opportunità li ma tiġix ta' kuljum peress li il-kriżi sistemika fis-settur ta' self eh, kien dejn eċessiv ta' djaru ta' negozji dan wassal il-krizi u mux minħabba il-ħela fis settur uh, eh, pubbliku il-Kummissarju jista' jgħidilna x'inhu rimedju biex nevitaw id-dejn privat biex ma nerġax insibu ruħna f'xi kriżi oħra. Grazzi. Issa Sinjura Luvaġi. Grazzi ħafna, Sur President. Dibattitu interessanti ħafna u nixtieq nikkommenta fuq is-sovranità tal-Parlamenti Nazzjonali Kummissarju Moskovici, inti fakkartna fil-rispett tal prerogativi tal-Istati membri sovranità tagħhom element essenzjali li huwa l-bażi ta' kollox. U ħaġa oħra mbagħad ċaġa li semmi dalodu hemm talba għal konverġenza fuq eh, livell ekonomiku, fiskali, soċjali. Inti semmejtu koll diskussjonijiet fuq l-assurgazzjoni għal persuni edha, il-konverġenza fuq livell fiskali, daw kien hemm ċerti stati membri li jridu jiġġieldu kontra aggressive tax planning, ġlieda kontra l-użu abużiva tal-liġi tat-taxxa u anki illi nevitaw l-evażjoni tat-taxxa, ġifieri qed naraw din id-dualità bejn is-sovranità tal-istati u din ix-xewqa għal konverġenza fuq livelli kollha. U taħseb illi nistaw nżommu din il-kopja ta' sovranità tal-istati u konverġenza fuq il-livelli kollha li hija tieni element ta' din l-ekim sejħa kopja. Ma taħsibx li konna ħjar illi natu priorità lil waħda mill-żewġ partijiet tal-din il-kopja biex eh, naslu għal situazzjoni ta' bilanċ mhux waħda faċli xejn u nalaq billi najt li l-koordinazzjoni u s-hubija bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali huma element determinanti biex uh, jirnexxinna illi forsi xi darba insibuh dan il-bilanċ, uwa din il-kopja. Qabel ma ngħaddu għat-tweġibiet jiena qed ngħid il-nisbija fuq il-panel għandhom żewġ minuti biex iwieġbu biex nalqu qabel is-sija u kwart. Issa is-Sur Carrello mill-Italja. Vorrei tornare sulla Grazzi. Lura għal kwistjoni tal-Fiscal Board fuq il-Kummissjoni Ewropea l-Komitat se jkollu President u erba membri. Dan il-Kumitat jiddeċidi veri nikun possibbli konsensus din skont deċizjoni tal komissjoni Ewropea mbagħad fejn ma jkunx hemm possibilità li jintlaħaq konsensus fil kumitat jiddeċidi fuq maġġoranza sempliċi mingħand mela tistgħu tifmu kemm importanti illi niddefinixxu il-profili ta' dawn il-membri tal-Kumitat tal-Finanzi Pubbliċi u fil-ferma tagħna naħseb irridu niddefinixxu aspetti soġġettivi il-mistoqsija tiegħi lill kummissarju hija li ma huma il-kriterji oġġettivi li permezz tagħhom il-Kummissjoni se tivvaluta dawn il-profili internazzjonali sabiex il-Kumitat jikun rappreżentattiv kemm jista' jkun tal-Istati membri kollha fid-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Kummissjoni. Naħseb illi rridu nieħdu l-eżempju tal-metodu Taljan fil-lazla tal-Fiscal Council u għanna ninvolvu kem jista' jkun il-Parlamenti Nazzjonali fid-definizzjoni ta' kriterji oġġettiv li permezz tagħhom il-Kummissjoni se taħtar lil persuni membri tal għalmenu l-parlamenti nazzjonali u dan il-parlament fil-ferma tagħna għandhom ikunu involuti fil-evalwazzjoni oġġettiva tal-metodu u tal-profili. L-aħħar mistoqsija frabta ma l-status u il-ħlas li se jirċivu dawn il-membri tal-Fiscal Board bl-analisti u segretarji se jkunu eh, involuti min autorizza din il-nefqa kienem xie kapitlu ta' ta' nefqa partikolari biex approvat mill-parlament biex dan kollu jitħallas mill-budget. Grazzi, Komissarju Moskovici. Jima naxta naqbat namel żewġ minuti għaliex hemm ħafna mistoqsijiet għalhekk forsi tini naqra iktar ħin. Mela, l-ewwel fuq il-policy mix. Jiena naħseb li l-policy mix ta' żona euro illum hija pjuttost adattata u dan frabta mal-kwistjoni li saret fuq id-dejn. Illum aħna għanna kontribut globali li huwa neutrali jew ftit pożittiv għat kabbir wara fażi fejn id-dejn pubbliku żiet bi 30% wara l-kriżi u d-deficit u servizza eh, eh, kien ta' pis insopportabli għal politika pubblika ma' dan huwa dibattitu ieħor li rrid isir fuq livell aktar wiesa' Issa fuq livell ta' dejn pubbliku bħad dejn privat dan għadu sfida kbira għal politiki ekonomiċi ta' għada. Aħna parissa qegħdin naraw il e, xi bużieqa oħra li qiegħda e, tinħolo u tifforma, però naħseb li issa għandna l-odot biex nkunu iktar sodi, iktar reżiljenti imma naħseb illi f'din il-policy mix irridu nevitaw da kollu illi jista' jiġi interpretat bħala pass lura austerità li toħno it-kabbir u da kollu illi jista' jiġi interpretat bħala eh, qed ninjoraw il-regoli. Irridu nifmu illi l-ekonomiji tagħna qed jirkupraw is-sistemi budgetari u bankarji tagħna huma iktar sodi eh, dak li għadu Eh, eh, eh, Is-sistema però l-affarijiet jibidlu mill-lum għall-ieħor għatem ħafna volatilità. Mbagħad il-kumitat iddeċidiet illi tavvanza aħna għanna bżon tal appoġġ tal-Parlament Ewropew u anke tal-Parlamenti Nazzjonali ġlieda kontra il-frodi fiskali u l-evazjoni fiskali, f'sen noħorġu pakket ambizzjuż illi Eh, il-Konsilla Kofin qed jeżamina fuq it-trasparenza bil-country by country reporting sa fejn għandu jasal tal-pubbliku jew jien għandu opinjoni personali imma naħseb li dan huwa dibattitu li jrid ikonna eh, darboħra mbagħad il-ġimgħa d-dieħla se nitkellem mal-kollegi tiegħi biex ikonna din il- nifissaw il- il-VAT naraw nistaw nagħmlu biex eh, tkun armonizzata. Aħna rridu li konna sistema ta' taxxa effettiva jiġifieri li tkun tfisser li l-kumpaniji multinazzjonali fl-aħħar iħalsu taxxa fuq il-profitti tagħhom fejn ikunu fil-pajjiżi fejn ikunu qegħdin jamlu il-leħ mbagħad fuq il-fiscal board iva dan irid ikun indipendenti bisħiħ irrid jitkellem eksante fuq is-sitwazzjoni globali kemm tal-żona euro mbagħad ekspost fuq is-sitwazzjoni fl-istati membri il-ħatrit se jkunu deċisivi dana mandux il-bord eh, xekkel il kummissjoni mill-li tagħmel xogħla imma irrid jagħti parir imma il-kompetenza u l-indipendenza huma żewġ kriteri importanti fuq is-sovranità u il- konverġenza. Iva din hija l-essenza tal-Unjoni Ewropea aħna irridu nirrispettaw is-sovranità tal-Istati membri u nimxu aktar lejn eh, aktar konverġenza u għal dan għanna bżon tal-kemmil tal-Parlament Ewropew u anki tal-Parlamenti Nazzjonali tafu li aħna id-deċizejna illi naħdmu fuq l-Unjoni Ekonomika eh, Iva permezz tal fiscal bond u anki passarit oħrajn u l-iktar ħaġa essenzjali għal-gvernanza u demokrazija eh, għall-aħar tal-2017 jina nistanajdilkom tistennewx l-2017 biex taħdmu fuq dan is suġġett u biex tibdew dibattitu demokratiku. Memx biss l-eżekuttiv u l-ministri u l-kapijiet tal-gvern id-dibattitu fuq l-Unjoni Ekonomika Monetarja ma, ma jistax jistenna l-elezzjonijiet fi Franza, fil-Germania fil u wara li nsolvu l-problema tal-Renju tal Unit, għanna nibdew naħmu fuq mill-ewel. għos ħafna li nitkellem ma'kom hawnhekk illum. Grazzi, Sur Berger. Grazzi ħafna jidr li li kien kollega Portugis illi semma il-solidarieta. Il-paketti tal-salvataċ juru il-solidarieta u jema ninsewx li għal-qafas budgetarju li għanna mill-2014 tal-2020 430 minn 960 sejrin fir anti reġuni ġifiri qegħdin nuru ħafna solidarjetà. Anke jekk aħna qegħdin nippruvaw eh, nisprunaw il-kompetittività u nsaħħu l-istrutturi u il-futur dejjem jibda għanna u eh, jekk inti tagħmel xogħlok sew għandek id-dritt illi titlob is-solidarjetà. Mbagħad kien hemm mistoqsija fuq il-kapaċità u eh, il- l-eċċedenza fil-budget fir-reġun tiegħi hemm restrizzjonijiet u hemm kondizzjonijiet li jridu jkunu sodisfatti għaliex inkella dan ikollu impatt fuq is-solidarjetà nazzjonali. U jekk aħna naraw x'jagħmlu l-istati membri f'termini tal-budget tagħhom fi żminijiet tajbin u żminijiet ibsa, fil-jekk huma fil-żminijiet tajbin ma jkunux fadlu għal żminijiet iktar ibsin, Ah, mela allura forsi il riżultat ta' dan tkun sistema fejn kulħadd jikkontribwixxi. Araw id-dokument l-idea hija illi ikonna xi ħaġa fuq xiex naqgħu fil-futur u dak li għanna bżon namlu għalli nitkelmu, niddiskutu naraw jekk hemm soluzzjonijiet aħjar. Jiena naqbel ma' sussidjarjetà. Għaliex ma jistax ikollna struttura riġida Imma fl-istess ħin, meta nitkellmu mux se jkun possibli li konna politika ġenerali. Grazzi ħafna mid-dibattitu illi kellna na huwa importanti għalija u għal Randall Berger huwa privileġġ illi eh, qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet kull wieħed mill-parlamenti nazzjonali fuq livelli tal-parlamenti nazzjonali kollha individwali u għandek fil-Parlament Ewropew aħna jinnexxinna niddefinixxu l-qafas tal-leġittimità demokratika sabiex ikonna dan il-budget ta' żona euro li jidħol ovvjament f'kuntest akbar għat anki fil dokumenta ħidma tagħna semmejtu dan li wara kollox dan huwa suġġett li ilu fuq il-mejda mill-xogħol tal-sebajnijiet mix-xogħol li għamel McDougall meta naraw il-kriżijiet li kellna fiż-żona euro u li għadna eh, maħriġniex minnu ma tridu naħdmu fuqhom hemm bżonn ta' solidarjetà għal l kondizjonijiet tal-akkoljenza tar refuġati Grazzi ħafna u niltaqgħu darb'oħra. Grazzi.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 risultati in larga parte deludenti per quanto fu il an eh, li rridu naqsu il-qat u naqsu il-faqar. Minnaħa l-oħra l-prospetti li ninkludu l-Fiscal Compact fil-qafas regolatorju Ewropew naħseb li dan jista' jipprovdinna l-opportunità riflessjoni serja fuq l-impatt ta' regoli fuq il- anki fuq l-ekonomija reali dawn iż-żewġ appuntamenti li jikkonċernawna l-koll jistaw jiservu ta' opportunità biex aħna naraw jekk għanniex. namlu korrezzjoni l-regoli eżistenti għaliex hemm bżonn ta' applikazzjoni koerenti tar regoli eżistenti li diġà għandhom bżonn ta' ħafna aktar attenzjoni minħabba l sbilanċi makroekonomiċi laqas ma nistgħu ninsew dawk il ħarġu mill-surplus mhux biss kummerċjali imma kif ċerti Eh, kazi anki fil budget pubbliċi tagħna. Grazzi. Qabel ma nagħti il-mikrofonu l sur Artwi biex jalaq. Ngħidilkom li wara li kell nerġgħu nibdew fit-tlieta neqes kwart. Ġifieri se nibdew kwarta qabel. Merci. Grazzi, mela. Issa wasanna għal konklużjoni. Eh, Jena ħad gost nisma dan id-dibattitu, dibattitu rik ħafna. Aħna ħadna riskju konsiderevoli meta deċidejna illi natu l-Unjoni Ewropea il-munita tal-euro. Iva, aħna għadna emminna li nistaw insolvu il-problema li kena billi infaslu regolament ta' koproprietà ġifiri il-governanza permezz ta' regoli imma rajna illi eh, ma konniex kapaċi eh, inġalu in n-nies jirrispettaw ir-regoli kien hemm ħafna trasgressjonijiet u s-sanzjonijiet ma kellhom ebda effett. Kien hemm il-kriżi tal-Greċja u qatt ma jista' jgħid li l-livell ta' tkabbir eh, fil-pajjiżi tagħna huwa tajjeb, anzi hemm ħafna qat. Ġifiri il-gvernanza hija kollox. Zona euro tagħti solidarjetà partikolari meta kien hemm bżonn li noħolqu dan l-IFSF. Eh, mhumiex 28 stat li parteċipaw imma l-membri ta' zona euro. Din is-solidarjetà titlob għal tip ta' governanza partikolari. Umbat aħna għadna iva illi qed isiru sforzi biex u hemm taħlita ta' politika imma għad baqa' ħafna xi jsir. Naħseb illi leġitimita demokratika tista' ssib kumpens qawwi ħafna tħol ħolqien ta' grupp ta' sorveljanza li jiġbor bil-Parlamenti Nazzjonali u Parlament Ewropew hawnhekk irrid nisħa illi l-artiklu 13 tal-Fiscal Compact jatina eh, spunt importanti issa fuq il-zona euro il-parlament ħal inizjattiva li xaħna għanna rapport li qed jitħejja bħalissa u naqbel miegħek li huwa urġenti ħafna illi namlu progress. Għalhekk ejjew nkunu naqra qalbina mbagħad jekk nirreferi għal l-istħarriċ fuq l-opinjoni pubblika, nara li l-ċittadini huma għandhom għal-qalbhom l-euro u ċittadini tal-pajjiżi ta' zona euro qed jistennew li jkun hemm governanza aħjar fiż-żona euro. Ejjew ma niddiżappuntawhomx, grazzi. Mm-hmm.